ta' politika attenta tħares lejn l-ambizjonijiet li għanna ma' kol lejn l-istennijiet realistiċi. Grazzi tassew. Grazzi tassew, kummissarju De Gucht. Issa, fisem il-kellima, fisem il-komitati l-onorevoli Martin għal żewġ minuti għal-komitat għafet. Grazzi, President.